Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich erkläre die am 29. März. Wara nofsnar tajjeb, sinjuri. Fid-29 ta' Marzu aħna ġarrajna il-seduta tal-Parlament Ewropew u issa ser Nisoktaw din is-seduta. Sinjuri, jiena nixtieq nagħti merħba l-12 il-membri osservaturi mill-Kroazja għall-ewwel seduta tagħhom hawnhekk fil-Parlament